u koll niltaqaw għal seduta li mess għada l-erba eh, il-25 ta' novembru mit-8 u nofs sa' satajn u nofs